jekk tajjeb għalikom naddi għall-avviżi tal-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari dwar ir-restrizzjonijiet tal-istorbju fl-ajruporti tal-Unjoni Ewropea. Ngħidilkom illi l-pożizzjoni tal-Kunsill dwar restrizzjonijiet tal L-istorbju ġiet imħabbra fil-plenarja fit-2 ta' April 2014 regola 62 tar-regoli tal-proċedura. Jitolbu l-pożizzjoni tal-Kunsill għandha tiddaħħal bħala l-ewwel punt fuq l-aġenda tal-Kumitat Responsabbli wara id-data tal-komunikazzjoni. Il-rapporter qed jipproponi li nadottaw il-pożizzjoni tal-Kunsill bla emendi. Il-membri faslu 16 il-emenda illum u se nivvotaw naturalment wara imma irrid ngħaddim il-proċedura formali tal-avviż. Għaliex, għaliex dan ġimħabbar fil-plenarja. L-approvazzjoni tal-minuti ta' 17 u 18 ta' marzu, 30 ta' marzu, il-31 ta' marzu l-ewwel ta' april anzi, issa ngħaddi għal punt numru 5, l-introduzzjoni ta' restrizzjonijiet operattivi relatati mal-istorbju f'ajruporti tal-Unjoni fi dan l-approċċ bilanċat Issu l Light Free Rapporter. Nistgħu nivvotaw jew nagħmlu test tal-magna tal-vot votazzjoni miftuħa. Kulħat foto Le? Domni qed jipprova jivvota bil-karta l viża tiegħu. Issa kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Kollox sew? Għanna sur Grox illi se jivvota billi u għalli deħ. Naddu għal 15 l-emendi illi aħna ser nivvotaw dwarhom fi blok. Minu favur dawn l-emendi kollha f'daqqa. Minu kontra. Astensjonijiet ma jaddux. Michael. Jiena sodisfat il-qed nara se nispiċċaw bħalma bdejna. L-aħħar, vota ħari. Le, anzi jgħid il-President. Emenda 14, menu favur. Menu kontra. Astensjonijiet ma taddix. Fifteen is a deletion. Emenda 15, emenda ta' tneħħija, minu favur, kontra, astensjonijiet. Ma taddix, 16 favur, kontra, Astenzjonijiet ma taddix, emenda ħamsa, favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Issa, nistaw nieħdu il-vot aħari, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. 19 favur, 4 kontra, l-ebda astensjoni Dan ir-rapport jgħaddi nifirħu l-sur Lightfried. Bu 20 bisur grosh. Nifirħu l-sur Lightfried jgħid il-President. Punt li mess. Għanna il-kommenti ta' tmiem il-leġizlatura minn il-President. Kollegi, forsi tajtu titwila l ktib illi poġġejnilkom fil-pigeonholes ta'kom fil-garżelli tagħkom. Għanna membri tal komitat ta' Trasport ta' sew sbieħi kolli ngħid, ta' sew attrajenti. Ġejtu tajjeb fir-ritratt, fir-ritratti tagħkom. Tistgħu ġibu kopji addizzjonali mis-sekretarjat jekk għandkom bżonnhom. Din id-darba Għanna ċaġa differenti, aħna podġejna ritratti ta'kom biswit l-ismijiet tar rapporti illi jintu intkom fassaltu. ċaġa sabiħa fl-opinjoni tijaj. Dan li ktib jinsab emmek kif tlabtu hintom u għandu dizin sabiħi kollinejt. Issa kummenti tal axar pala president. Et intemmu l-attivitajiet tal-komitat tagħna hawnhekk fadal il-voti fil-plenarja l-ġimgħa d-dieħla biss. Kienet kien mandat tassew mimli daqsbajda għal dan il-komitat. Dan il-punt għamennieħ diġa fir-rigward tal-leġislatura li waslet tard f'dan il-mandat il-leġislazzjoni li waslet tarf dan il-mandat nixtieq nirringrazzjakom għal-ħidma tagħkom matul dawn il-ħames snin ta' dan il-kumitat. Jiena qed ninkludi mhux biss lill-membri sħaħ imma lill-membri sostituti għaliex għandna mhux ħażin membri sostituti ta' dan il-kumitat. Meta naraw dak li ksibna f'dawn l-aħħar ħames snin, aħna għamilna ħidma illi minna benefika trasport fl-Unjoni Ewropea fadal xnaqfu naturalment. Sabiex nintegraw is-sistema Ewropea ta' trasport, nintegraw b'mod aħjar minn kif tinsab bħalissa. Dawn l-affarijiet kif tafu jieħdu l-ħin u rridu nikkonvinċu lill istati membri sabiex jimxu jitfit maħna u kol nishtiq nrotħajr lil personal fil-Kumitat għat-Trasport u għat-Turizmu kemm dawk li jinsabu maħna palissa kif ukoll dawk illi ħadmu magħna imbagħad għaddew għal dipartimenti oħra. Nishtiq nirringrazzja l-personal, l-pijat tal-personal u kol ta' kem ħadmu ġrew l-emulaw u żguraw illi konna l-karta l-esta sabiex aħna nifirmawa. Nishtiq nirringrazzjakom. Eżis u xira. Nirringrazzja l-interpreti u kol. Jiena l-eżempju klassiku illi minajr l-interpreti ma nistax naqdi r rwol tiegħi. Aħna spess iċċajtajna li spess ikonna problemi bl-Ingliż aħseb u għara bil-lingwi l-oħra. Nixtieq nroddilhom ħajr l-interpreti għaliex hija biċċa xogħol diffiċli li għandhom. Ipoġġu hemmhekk għal tliet sigħat jekk mhux aktar u jippruvaw jinterpretaw dak li aħna qegħdin ngħidu. U kollegi, dan huwa kumitat pjuttost tekniku immu ma jamlu dan bi professjonalità kbira, b'effiċenza kbira. Nixtieq nirringrazzja lill interpreti kollha. Fil-kabini kollha għal ħidma jibsa tagħhom matul dawn l-aħħar ħames snin. L-interpreti jirringrazzjaw. So now we we move on. Għal daqtant, Issa, ser inkomplu Matjo jiena ser niġu interrogati mill-komitat il-ġdid fil-ġejjeni għal dawk illi qed jieħdu sem fil-kampanja elettorali nixtieqilkom ir-ries nawguralkom min ser jirtira nixtieqilkom suċċess ukoll irtirar feliċi u nittama li nibqgħu f'kuntatt lill-Kummissjoni Nirringrazzja il filin Fils, il-persuna li spiss niltaqgħu magħha. Grazzi għall-isforzi tiegħek, għall-għajnuna tiegħek. Il-personal tal-grupp naturalment, illi komplu jituna daw l-affarijiet u d-dimna u jirranġawna l-affarijiet kont kifem bżon l-bqija tal-personal illi jiprofaw jaraw illi aħna nsabu fi triq tajba. Lil-Walter, il-personal, lak il-risk għalġejjeni fil-komitat il-ġdid. Jena kważi ċert illi l-komitat li jmes mux ser kun daqsek tajjeb daqs dan il-komitat. Għalix dan huwa l-aqwa komitat fil-Parlament Ewropew. Ħadd ma jaqbżu U r-raġuni għaliex huwa l-aqwa kumitat u ħadd ma jaqbżu. Għaliex Michael minħabba l-President. Le, mhux hekk imma grazzi għalikom il-membri. Intom tamluħ l-aqwa kumitat fiħdan il-Parlament Ewropew. Grazzi, grazzi l-kol kemm tal-appoġġ u nixtieqilkom ir-risq f'dak kollu li ser tagħmlu fil-ġejjieni u anke se jieħdukom il-vjaġġi tagħkom fil-ġejjieni. Grazzi u nawguralkom. I have to announce the date and time of the next <laughs> meeting is the 7th of July at 1500. Ikolli ngħidilkom illi il laqa li jmiss eh, hija fis-seba tal-Ulju fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Onorevoli Gross. Iva, nixtieq intenni l-kliem ta' ringrazzjament tiegħek, nixtieq ninkludi lilek ukoll. Jiena nemmen illi Waħda mir-raġunijiet għaliex il-ħidma tagħna u dan il-kumitat tant imxiet tajjeb hija grazzi għal mod ta' kif ikkoperajna l-biraħ fil-għaxija kienet lejla tas sew sabiħa l dawk kollha fostna li kienu preżenti. Fil-kumitat tagħna fis-settur tagħna nafu illi il-bini tal-pontijiet hija xi ħaġa tas sew ta' siwi. Dan mhux qed nippruvaw biss nagħmluh fl-Ewropa, imma anke fil-kumitat tagħna nippruvaw nibnu il-pontijiet fost femiet diverġenti u fil-fema tiegħi. Grazzi għal din l-atmosfera li aħna stajna niksbu tant. Mux dejjem stajna sibu kompromess bejn il-gruppi politiċi differenti imma dwar il-punti essenzjali u l-miri essenzjali tagħna aħna iva stajna insibu kompromessi. Nixtieq nrotħal il-membri kollha tal-personal għaliex dokument hawnhekk ta' bilħa jikseb bilanċ tajjeb tal-ħidma tagħna jiena stajt nitkellem għal predeċessur tiegħek il-bieraħ fej jgħid illi konna tassew xurtjati illi konna dan is-sekretarjat. Konna mamra sew b'membri tajbin immens tal-istaff tal-personal. Forsi mhux dejjem kellna biżejjed ħin, imma żgur kellna pariri għaqlin mis-segretarjat. Grazzi lil membri tal-personal mill-gruppi, jekk intom tfaslu rapport tafu kemm huwa importanti illi il-membri tal-grupp tal u l-istaff tagħhom ituna pariri tajbin is-salbija tal-personal għall-interpreti ikolli ngħid illi jien bħala kellim mill-Ġermanja nammirhom għaliex min jinterpreta mill-Ġermanis ikollu jifaċċja Ġermanis, l-aċċent mill-Bavarja, mill-Lussemburgu fost l-oħrajn. Imma l-interpreti għandhom ħafna jagħmlu? Nixtieq nrotħajl il kulħadd jekk aħna rnexxinna irnexxilna grazzi għal kull min ħadem id fit magħna. Fl-aħħar mhux linqas kellna 180 proposta li aħna trattajna hawnhekk fil-kumitat iva għoddejthom matul is-snin Jena nemmen illi ksibna maġġoranzi mifruxa. Fost innaħat naħat kolla, mux għax kienu zjena ma kienu tajbin immens. Għanna ħamsin proposta, leġizlazzjoni. U għawnek jena nishti nrotħaj l-Komissjoni dak li huwa trasport qegħdin naraw dejjem aktar illi persuni oħra fi gruppi oħra f'komitati oħra bħal per eżempju eh, tal kumitat tal-Ambjent irridu jitħlu fl-alqatana. Imma jien nixtieq ngħid lill-Kummissjoni żguraw illi intom iżommu jdejkom fuq it-trasport u tħalluh ikun settur separat mifrut u mhux iddaħluh f'setturi oħra bħall-ambjent pereżempju. Issa nixtieq nrotħaj lilek ukoll. Inti spistejt nittama li kulħadd huwa kuntent jiena nixtieq ngħidlek illi jiena kont kuntent bik ħames snin bħala l-President tiegħi. Grazzi. Thank you much, Said. I got Said in Jizid. Said, Michael, Eva. Grazzi, grazie Brian. Jiena nixtieq intenni il-klim ta' ringrazzjament. Nixtieq nirringrazzja lil kull min kellu sem fil-suċċess ta' ħidmitna il-gruppi differenti tal-personal, l-interpreti fost l-oħrajn u servizzi l-oħra illi il-kol taw il-kontribut tagħhom sabiex wasanna fejn wasanna. Nixtieq nirringrazzja lilek ukoll, naturalment. Fil-festin żgħar tagħna jien kelli l-opportunità illi ngħidlek dan, imma jiena nemmen illi inti fost l-aqwa presidenti illi qatt kenna għandek kellek esperjenza kbira, ilek membru għawnek għal bosta snin, inti familjari ma' ħafna affarijiet u taf li ma' punti, tratta li ma' suġġetti tratta dan il-komitat għal dawn l-axħar 20-30 sena. U għal dawn is-snin kollha kienet xi ħaġa tassew sabiħa li jiena stajt naħdem flimkien miegħek. Kulħadd induna kemm inti kont iddedikat f'ħidmietek. U kienet il-mira tiegħek ukoll illi tipprova tikseb xi progress għal trasport fl-Ewropa. Aħna napprezzaw dan kif diġà ntqal ser narawk f'kariga oħra u fil-komitat li jmiss ser ikonna ġaħat illi irrit ikun b'saħħtu bħalma kontinti. Nishtiq nirringrazzja lill-membri l-oħra. Uħut mill-membri ser narġaw narawhom fostna. Oħrajn ma nafux u ser jerġgħu jitilgħu, oħrajn ma nafux u x'qed jippjanaw illi jerġgħu jieħdu sehem fl-elezzjonijiet. Hemm persuni li ħdimna magħhom għal bosta snin Karatteristika partikolari ta' dan il-kumitat kienet illi aħna dejjem kellna spiritu kostruttiv, pruvajna dejjem insibu kompromessi. U fl-aħħar mill-aħħar aħna irnexxilna irnexxilna niksbu riżultat illi irnexxa huwa b'sodisfazzjon kbir għalija li qed ngħidilkom illi aħna dan irnexxilna nagħmluh fih dan il-kumitat tagħna. Ir-ris nawgura lil kull min qed jieħu sem fil-kampanja elettorali nittama li terġaw sibu poskom fil-parlament u l-bqija nishtiq ilkom il sucċess fil-dak eh, li ġej fħajjitkom. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken an... Grazie. Jena u kol nishti nirringrazzja l-kollegi kolla kien tassew pjaċir li naħdem f'dan il-komitat. Nirringrazzja li l-personal kollu dak politiċi, l-konsillira u xaħat mill-kommissjoni iva da zgur hawnhekk qegħdin. Nirringrazzja li segretarjat u ukoll l-interpreti. Imma fuq kollox lilek Brian, id-dispjaċini li l-bieraħ ma stajtx inkun ma'kom. Imma jiena għandi xorti tajba li edha eh, naħa ta' fuq tal-lista fl-elezzjoni ġermaniżi u kelli issa se jkolli immur f'komitati ieħor biex nivvota. Għalhekk se jkolli naħrab u ma nistax noqgħod nagħmel diskorsi twal imma ta' sewħad gost naħdem hawnhekk. Jiena ktibt xi ħaġa fil-ktieb li naħseb illi naqblu fuqha Brian kieku jiena nista nati Oscar li president tal-komitat zgur natiħ lilek għaliex aħna nafu ħafna presidenti tal-komitati imminti bniedem espert, bniedem ġust bħala president ta' dan il-komitat jien qasbis naf li ma eh, familja politika tagħmel parti minna tant intiġos u hekk għandhom ikunu l-presidenti tal-komitati hekk għandhom iġibu ruħom. Il-koll għandna il-femiet politiċi tagħna imma meta president ipoġġi f'dak is-siġġu eh, irid jinsa l-opinjoni tiegħu u eh, jitratta lil kulħadd indaqs. U nifraħlek ta' dan għax dik hija d-demokrazija li tisma' lill-opinjonijiet ta' kulħadd u tippermetti lil kulħadd ikoll kollu l-opportunità li jisemma leħnu. Skużani li se kolli nitlaq l-emissa, nerġa naraw il-xurxin fil-plenarja u nittama illi eh, ħafna uh, minna jarġabu kunu għamnek wara l-elezzjonijiet. Nawguralkom kull suċċess u nistenna bil-ħerqa li nerġa narakom il-koll. Grazzi ħafna f'kas illi uh, Eh, jiena fil-fat eh, namel parti mill-familja eh, soċjalista demokratika, jiena parti mill-partit laburista fil-Renju Unit. Iva. Jiena u koll irrit nirrepeti il-klim ta' Rattilħajr lilek, nirringrazzjak Brian tal-, tal, tal kemm kemm għandek sens ta' tkitaf tiċċajta. Nirringrazzja li l-bqija tal-kollegi għal kontributi eccellenti tagħhom ovvjament mhux dejjem bilna. Imma il-grupp tagħna f'dan il-kumitat Eh, ma taddix tijaw fil-voti fil ma dana kollu jek jena nqabbel is-sitwazzjoni uh, ma dik li hemm f'parlamenti oħrajn kenna ikolli ngħid bosta dibattiti oġġettivi li fokaw fuq il-fatti u jena sew naprezzom dawn. Naħseb illi irnexxilna infaslu strateġiji tajbin biex niffaċċaw l-sfidi illi kenna niffaċċaw Jena ħdimt f'komitati oħrajn u nista namel paragun. Jena napprezza ferm il-fatt li meta aħna naddu għal-vot il-ħidma proċedurali tagħna kienet dejjem trasparenti qatt ma kellna għalfejn nilmentaw fuq dan u mhux dejjem hekk jiġri fil-kumitati l-oħrajn għalhekk għal dan irrid tassew nifraħlek u nifraħ ukoll u nirringrazzja lill-interpreti Dan il-qasam daqshekk speċjalizzat pa' trasport mhux dejjem faċli x-xogħol għandna ħafna eh, vokabolarju li huwa speċjalizzat ħafna, ħafna eh, sfumaturi li mhux dejjem faċli li wieħed jirrendihom bil-lingwi kollha lek nifraħ u nirringrazzja lill-interpreti u anki l-segretarja tal-livell li ta' professjonaliżmu um, ehm, jiena mhux se niġi lura fil-mandat li mis imma tarawni eh, pala attivista li tkun qed tappoġġa bosta inizjattivi. membru ieħor mid-żona eh, tal-Alpi li niġijiena, imma jekk joġobkom issa darba li jmiss tinsewx l-Alpi dejjem hemm eh, il-pajjiżi il-pajjiżi li ma li m'għandhomx montanji jaħsbu li l-montanji huma ma ostakolu. Għalhekk jiena minn żmien għal żmien se nibattilkom xi jitra biex infakkarkom tinsewx l-Alpi għandim nejn niġi nżurkom u kol minn zmin għal zmin għalix l-Alpi huma tassew sfida għat trasport għaliex dak li mhux se jaħdem fl-Alpi fuq medda ta' żmien twila mhux se jaħdem laqqas fil-pajjiżi li huma iktar ċatti. Infakkarkom fl-Alpi għaliex mhux se jkun hemm ħadd forsi hawnhekk illi eh, jiddefendijom fil-komitat li jmiss, imma forsi wkoll tiġu eh, tiskijaw fl-Alpi għaliex it-turizmu Eh, huwa aspett importanti ferm anke fil-mod partikolari fil-żona ta' Tirol u jekk tridu anke nallimkom xi ftit ittejbu il-ħiliet tagħkom ta' l-skiing. Nawguralkom kooperazzjoni tajba li tkompli, nawguralkom kull suċċess il daw kollha illi ħadmu mana u Brian. Lilek ukoll nawguralek l-isbaħ affarijiet Eh, inti issa se tbiddel il- eh, il-mezz ta' trasport tijak mill-ferroviji għal trasport bl-ilma, mux ħaġa faċli, mux dejjem sek sikur, imma xorta nawgura nawguralek kull suċċess. Grazzi, grazzi lilkom il kol grazzi għal klim ġentili ta'kom. Kif għattilkom jiena u koll lilkom nawguralkom kull suċċess, ovvjament mux se jkun kumitat ta' trasport taħt it-mexxija ta' Brian Simpson, Eh, jekk ma nagħmilx l-aħħar ma nagħtix l-aħħar twissija lill-Kummissjoni u eh, f'din it-twissija lill-Kummissjoni se nirrepeti dak li għat aktar kmini mhux lil DG Move Desire fġieħ kemem zommu għajnejkom fuq il-DG Comp għaliex jekk dawn jaħtfu taħt idejhom l-obbligazzjonijiet pubbliċi mela dak se jintesew. Għalhekk żomm oqgħodu b'sebajnejn magħhom. Jiġifieri hekk fl-aħħar xorta waħda striħajta x'għamilt din l-aħħar biex ngħidlek vendikazzjoni kontra DG Comp. Mela, issa tassewa sanna fl-aħħar u fil-klim ta' Tony Blair meta uh, risponda l-aħħar uh, mistoqsijiet indirizzati lill prim Ministru għalilhom kollox huwa mitmum.